So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, wir setzen. Jesus kollegi, senjuri, għankomplu eh, sejrin bil-workshop eh, fuq l-evoluzjoni tal-collective bargaining eh, fil-program Trojka u fil-istati membri fejn kienem dan il-program Fil-fatt għana il-Departament Politiku eh, ah, li saqsew il-dan eh, eh, il-Komitat biex ikun hawnhekk għandna l-esperti għannu rikordo Rodrigo Valderas, Senjura Puxlima, mill-Università ta' Lisboa, Sura Trif, minn l-Università ta' Dublin, għana Anistea, Kulkadaki, eh, insomma, nittama li eh, eh, l sint l-smiet kolla kif suppost dal-axar mill-Università ta' Manchester. Grazie ħafna tal-li kontu prezenti għawnek għanna 45 minuta sa' kem naddu għal-pawza tal-ikel imbagħad nkoplu wara. Fitli tlieta nofs fil-waqt li komitat ta' l-impjegi involva ruħu din il-kwistjoni għanna revoluzzjoni tal-Parlament ta' Marzu tal-2014 illi tħares lejn l-impjeg l-aspetti soċjali taħt il-programm ta' Trojka. Fil-Kumitat għanna fil-fat grupp ta' monitoraċ li ħares lejn drittijiet da' xogħol ġodda fil-Greċja il-gvern Grek ġemetlu biex jagħmel ċara eh, ġibdan eh, b'dan il-ġiet u aħna rridu nħarsu lejn il-prezenza ta' dialogu soċjali li eh, nmeldu mill-ġdid dan id-dialogu soċjali li x'tassew u meħtieġ għalhekk għandna dan il-workshop hawnhekk mingħajr iktar dewmien nixtieq ngħaddi l-kelma lis-sur uh, Kontrera, eh, mill Eurofont, eh, inti għandek eh, ħina l interventi għakta, 10 minuti. Grazie, Sir President, mill-ġdijt ħan prezenta studju reċenti li aħna minna fuq l-evoluzzjoni tal-collective bargaining fuq eh, tul ta' żmien aħna deċidejna li ġew ħafna affarijiet fl-Ewropa tul l-aħħar 15 sena minn tal-inqas fl-aħħar ta' dizajnijiet u eh, kena tentativ biex niprovaw nagħtu daqqa ta' infittul dan il-proċess fil-fatt eh, kien ħsejna l wasal iż-żmien biex eh, narfu naqra fejn fejn din. L-idea kienet uh, biex naraw naqra xinu ma tibdiliet, mux biss fil-regoli ma' wkoll fil-prassi eh, minn l-ħadda dizajnijiet law. Kienem ħafna riċerka li saret eh, fl-ħar snin bħala konsekwenza tal-krizi eh, fuq il-collective bargaining imma Insomma, hemm ċertu tendenzi eh, dejjema li anke kienu preżenti qabel il-kriżi tal-2008. Kien hemm studju eh, pubblikat eh, minn ħatana li tistgħu sebuh faċilment fuq l-internet. Dan kien studju indirizzat biss għall-iżviluppijiet ta' aspetti tal-qalba tal-collective bargaining. Eh, ġifiri, eh, mux ħan għodu nħarsu lejn sviluppi eh, fil-pagi, jew kella elementi oħra sekundari, ma insomma ħna id deċedina l-infokaw fuq l-elementi jew l enin Rajna minnu huma l-atturi jew l-lejn, xirwol għandhom fil-collective bargaining. U Rajna wkoll kif dan jiġi negozjat u x'inhu l-eżitu ta' stejmiet u l-implikazzjonijiet. L-istudju eh, segwi struttura klassika atturi, proċessi u eżiti biex nkunu nistaw naraw li niproċessaw l-informazzjoni kollha li taslinna partikolarment dik tal-aħħar 15 tal ħar 15 sena l għaliex eh, fil-fat dak kien il-periodu li konet indirizzaw. Slajd ta' wara. Aħna għandna ħafna rapporti, ħafna informazzjoni, rinħorġu kull sena, per esempio, fuq relazzjoni industriali l-impatt, il-krizi kella fuqhom, riċerka, riċerka estensiva biex eh, inkopru eh, anke l-izviluppi kolla ta' dawn il 15 sena. Sajt li jmiss. Għana nużaw eh, riċerka esistenti, għana u koll riċerkaturi akademiċi oħra u għana korrespondenti prezenti fl-istati membri. L-atturi ħarisna lejn eh, l-izviluppi eh, ta' ta' eh, ta' l-atturi, fost organizazzjoniet ta' minnaħaddim, trade unions, rajna tendenzi fl-axar 15 sena li tistaw tarawhom fi żewġ grafs, l-ewwel għunet huwa diffiċli biex wieħed jevalwa il-bidliet għal xkulta ta' formazzjoni miex kompleta u għet mestax juqot fuq għab mosħiħa ma huwa mifum illi itnaqqis per esempio ta' trade unions, ta' densità ta' trade unions li xi ħaġa li kulħadd jaf dwara ma dan huwa fenomenu li diġà beda fl-axar ta' disajnijiet eh, tistaw taraw fuq naħat tal lemmin eh, l-evoluzzjoni eh, ta' dawk ta' numru ta' msieħba, trade unions, fl-axar ta' disajnijiet, un batem fil fat naqis ehm, fil fat hemm pajjiżi li għandhom sviluppi però differenti minn oħrajn. Pero hemm ukoll realtà ta' kumpaniji differenti, pereżempju numru ta' kumpaniji żaru medi li varja minn pajjiż għal ieħor imbagħad fuq xelluk għandkom il pereżempju l-impjegati u l-kumpaniji hawnhekk għadna konsiderazzjoni il-kumpaniji fi settur privat eh, fl 28 eh, baxar impiegati jew iktar eh, fil-qasir dan huma tendenzi ewlenin brabta mal-iżviluppi fid-densità organizzazzjonali differenza bejn l-organizzazzjoni ta' minħaddem u trade unions, per eżempju, ma kienx hemm zieda sobija fi trade unions dan eh, eh, periodu ta' 15 sena naraw kol differenzi bejn il-vant u l-ponent il-pajizi fejn hemm tradizzjoni twila soċjali fejn hemm dialogu soċjali qawwi Per eżempju, f'ċertu certo uh, partiet tal in base uh, f'din uh, f'din l-istajt tistgħu taraw stampa ġenerali tal-evoluzzjonijiet tal-pajjiżi. Tal mhux biss fuq collective bargaining imma wkoll minħabba l-fatt li l-collective bargaining f'ħafna pajjiżi huwa influenzat eh, mid-dialogu soċjali kemm eh, verżjoni eh, bejn żewġ partijiet u anki bejn tlieta. kollox ma kollox huwa vera illi f'dan il periodu dialogu soċjali Repartit, repartit. Kien iktar importanti fil-kizijiet reċenti, dialogu soċjali. Allura kien odda tajba għall-implementazzjoni ta' bidla fis-suq tax-xogħol. Here you can find. Hawnhekk tistgħu taraw it-tieni parti ta' l izviluppi dwar il-proċessi. Għam ħafna informazzjoni s-sassibuwa fil-rapport, ma' unekka minna u koll xie s stqarrijiet xie punti dwar l-iktar ħagġa importanti ġifieri nizguraw. U mandiġ dubi l kollega diħed kemm faktar detta. Id-devjazzjoni Wieħed mill-mekkaniżmi l-iktar importanti li għandna fl-Ewropa hija dak ta' estensjoni ġifieri il-possibilità illi nittrażmettu il-stejn kollettiv għal-oħrajn. Aħna qed naraw aċċelerazzjoni kbira ta' devjazzjoni mill-semis kollettivi, l-axħar ta' disajnijat, specialment mill-2008. Dajt it-tellif ħafna pajizi specialment dawk li l-lum għedin analizzaw l-Irlanda, Greċja, Portugal u Rumanija kienem bidla fil-possibilta li wieħed jistaħ proċess Jista' jkun hemm ukoll prossi oħra ta' devjazzjoni li jistgħu jkunu pereżempju possibiltajiet temporanji li wieħed jabbanduna l-ftajim kollettiv. Dan importanti. Huwa minnu illi l-mekkaniżmi ta' estensjoni hawnhekk kien jeżisti fil-pajjiżi kollha imma F'dawn l-erba pajjiżi mod partikolari u anki oħrajn bħal Spanja per eżempju, il-bidliet regolatorju affettwaw il-possibilità li wieħed jiddavja minn temiet kollettivi per eżempju settorjali. Sled limits il-persita ta' din id-devjazzjoni narawa li bdiet minn tendenza ta' deċentralizzazzjoni li bdiet fl-aħħar ta' snin design il-deċentralizzazzjoni bdiet qabel kriżi ġifiri rajna sviluppi differenti f'pajjiżi per eżempju illi għandhom situazzjonijiet sistemi anzi ta' bargaining kollettiv b'saħħtu. U mill-2008 wkoll rajna deċentralizzazzjoni accelerata ċertu pajjiżi speċjalment tan nofsinhar. Imma il-proċessi ta' decentralizzazzjoni da' proċessi kollha ta' devjazzjoni irridu jiġu analizzati u jieħdu konsiderazzjoni il-kwistjonijiet ta' koordinazzjoni dan ifisser illi il-servizz ta' bargaining kollettiv Iridu naraw kif jikkorrelaw daw ma' livelli differenti. Għandek il-koordinazzjoni vertikali, jiġifieri f'temiet settorjali vizavi f'temiet ta' kompanija, u koordinazzjoni mbagħad transsettorjali fuq l-istess livell. L-importanti hawnhekk huwa li nirriflettu li skont l-istudju tagħna il-koordinazzjoni ila tiddajja mill-2008, speċjalment fil-pajjiżi ta' Trojka, l-Irlanda, il-Greċja u r-Rumanija, ta' ċertu punt anke fil-Portugal. Dan importanti għaliex Id-deċentralizzazzjoni huwa fatt hija tendenza eh, li bdiet minn qabel il-kriża, il-kriżi hija realtà li għadha dejja sa ċertu punt. Imma tieħu għamliet differenti. F'ċertu pajjiżi bħal Ġermanja u oħrajn illi għandhom sistema saħħita tal kollettivi dina il-sistema u deċentralizzazzjoni għat issir mod koordinat, ġifiri dialogu soċjali, il-train unions kellhom iċ-ċansi li jitkellmu jaqblu ma' regoli sabiex il-riżultat finali ma jkunx wieħed imdajja. Fu l-aħħar slide issa. Dawn it-tendenzi b'mod ġenerali imma speċjalment ovvjament fil studio għan iktar dettal, imma Ir-riżultat ta' dawn it-tendenzi kollha daw ix-xejriet kollha jistgħu jiġu riflessi f'indikatur wieħed. Jiġifieri il-rata ta' kovertura. U din hija l-iktar ħaġa importanti fl-istudju. Lej l-aħħar ta' disajnijiet il-kopertura kienet ta' madwar 68% tal-ħaddiema. Din ir-rata sal-2007 eżatti qabel il-kriżi ġifieri naqset għal 66% imma mill-2008 law Ir-rata medja nizlet mod konsiderevoli issa u skont l-aħħar ċifri illi għanna li ġew ippubblikati fl-2013 huma ta' 61% ġifieri seba' punti perċentwali inqas minn dak illi kellna fid-99. Dan ovvjament irid jittieħed ukoll in konsiderazzjoni meta nanalizzaw il-perspettivi differenti. L-importanti hawnhekk illi dawk il-pajjiżi illi għandhom inqas minn kopertura ta' 40% irdu pjaw mill-aħħar ta' disajnija. Tiġifieri fuq in-naħa minija naraw li dawk il-pajjiżi illi għandhom kopertura relattivament għolja baqaw pjuttost stabli. Mentri dawk illi għandhom rati medji baqaw kważi l-istess, rati baxxi baqaw l-istess, imma r-rata tan-nofs ta' bejn l-20 u 60, 40 60 fil-mija rajna illi kienem dejjem iżjed tnaqir mill-kopertura mil tagħhom. il-maġġoranza ta' l-impiegati f'dawn il-pajjiżi mhumiex koperti minn f'temet kollettivi minn wieħed minn kuraxta fil-fatt il-ħaddiema tal-Unjoni Ewropea ma mhumiex ehm, koperti minn ftejm kollettiv. U m'għandix dubju li l kollegi u l-esperti jistgħu jagħtu għab iktar dettalji per eżempju fil-Bulgarija u fil-Rumanija kanna madwar 60-70% fl-ħar ta' disajnijiet un bad oliet u issa mux izjat minn 35% zgur ġifiri bidliet verament drammatiċi l-istess naraw fil-Greċja, fil-Portugallu, kol ta' ċertu punt. Iġifiri, probabli Din hija l-iktar tendenza eh, sinifikattiva hawnhekk u fil-mapep tistgħu taraw anke bil-kuluri daw il-bidliet li semmejt. Grazzi ħafna u jekk għandkom issa xi mistoqsijiet ovvjament eh, nwiġibhom. Grazzi ħafna. Is-Sinjura De Campos Lima. l-odwa tajba li kulħadd. Il-prezentazzjoni tiegħi intitolata L-influenza ta' Trojka fuq it-tnaqir tal bargaining kollettiv fil-Portugal, riżultati li jimbidlu u regoli li jimbidlu. Li xtaqt najtu il politika implementata fil-Portugal mill-2011 law u speċjalment fl-2012, 13 u 14, anke parzjalment parti mis-sena 2015, kienu b'riżultat ta' implementazzjoni tal-MOU fil-Portugal. L-MOU ma' Trojka, illi fl-opinjoni tiegħi kien jirrappreżenta livell ta' intervenzjonizmu mill-IMF u minn livell Ewropew foqsma fejn qabel qatt ma kienu jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom. Qed nirreferi għall interferenza fil-bargaining kollettiv, fil-livell tal-pagi u f'dak is-sens nistgħu nitkellmu wkoll dwar sitwazzjoni straordinarja. L-MOU illi ġi firmat mal-gvern mamul minn Partit Soċjalista dak iż-żmien kien gvern interim kellu jiġi implementat mill-koalizzjoni ċentru Leminija u b'xi mod di koalizzjoni nexxila mhux biss timplementa l-memorandum ta' Trojka imma f'ċertu każijiet anki tagħmel iżjed milli talbet it-Trojka ħan prezenta allura il-punti ewlenin fuq l-implementazzjoni tal-memorandum u ħa Nsemmi u koll l-impatti li kellhom nirriflettu daqsxejn dwarhom jekk iġobkom. Mela. Ħaġa li kien ċar mill-MOU kienet l-idea tal-frizzar tal-pagi u karriri fis settur pubbliku. Dan immedjatament imblokka negozjati u kwalunkwe possibiltajiet ta' bargaining kollettiv fuq din il-kwistjoni fis settur pubbliku. Dan għal periodu 2012-2015. Fl-istess waqt kien hemm it-talba wkoll li tiġi friżata il-paga minima mandatorja illi kella impatt din mhux f'termini biss ta' tħul li taqla parti kbira mill-popolazzjoni li taħdem imma kellha impatt ukoll fuq il-bargaining kollettiv għaliex ħafna setturi l-livelli l-aktar baċċi tal-iskala tal-paga hija l-istess bħal paga minima. Ġifieri inti meta tifriża il-paga minima tkun qed timblokka negozjati fuq dan il-livell ukoll. Dwar il-bidla tal-qafas legali tal-bargaining kollettiv, x'kienu allura l-bidli tawleni, waħda mill-miri kienet propju deċentralizzazzjoni. Deċentralizzazzjoni skont l-MOU kienet marbuta ma' kompetittivita u flessibilta tal-pagi. Imma, dinax deċentralizzazzjoni kienet. Iridu morru l-ura l-2008 biex naraw dan. Fl-2008 Il-kodiċ tal-xogħol tal-2009 qalet illi strutturi rappreżentattivi mhux tal-union fuq il-post tax-xogħol jistgħu jinkonkludu f'temiet kollettivi jekk ikollhom il-mandat tal-unions. Dina kienet xi ħaġa ġdida għaliex qabel li kien jiġri u li ċertu punt għadu jiġri huwa illi trade unions ikollhom il- prerogattiv li jinnegozjaw fuq livell ta' kumpanija i xini id-daqs u xinu id-daqs tal-kumpanija fl tminja l-ura d-daħla dina regola ġdida ġifiri strutturi rappresentativi li ma jkunux union jistaw jinnegozjaw imma bil-mandat tal-union u għal-kumpaniji ikbar minn 500 impiegati. Trojka talbet biex il-livell jonqos hawnhekk u talbet dawn ir-rappreżentattivi mhux tal-union jistgħu anki negozjaw mingħajr il-mandat tal-unions. Għalhekk li ġara fl-implementazzjoni u kif tistaw taraw hawnhekk miktub bl-aħmar, din għal-idea ta' negozjati mingħajr il-mandat tal-union ma ġietx implementata għaliex il-Kostituzzjoni Portugiża ma tippermettijiex din ittieħdu minn flok miżuri oħrajn bħal pereżempju tbaxxa il-livell ta' numru ta' impjegati e, għal din kwistjoni ta' deċentralizzazzjoni. Ġifieri din hija daqsxejn stramba l-Portugal din l-idea ta' deċentralizzazzjoni għaliex pereżempju il trade union densità tagħhom hija ta' 18.5% ma jekk tħares lejn il-kumpaniji u l-istrutturi rappreżentattivi fil-kumpaniji, il-Portugal huwa il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea bl-iktar percentaġġ baxx ta' kumpaniji bis-struttura rappreżentattiva huma biss 8 fil-mija tal-kumpaniji fil-Portugal li għandhom rappreżentazzjoni. Allura x'kienet l-idea ta' deċentralizzazzjoni f'dan il-kontest? Bħala parti minn dan kollu, trojka talbu bidla fit-termini ta' regoli ta' estensjoni illi ta' dak iż-żmien kien kważi ehm, kienu kważi awtomatiċi, kun biżejjed li l-imsieħba soċjali jitolbu estensjoni biex dan is-seħħ. U minn flok daħlet regola fejn u ma biss l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw 50% ta' l-impjiegi jistaw jestendu daw iftemiet. Dan da maddeja għal tlet snin riżultati drammatiċi. Lejn l-aħħar tlet xhur tal-2014 kien hemm bidla illi bidlet l-affarijiet u permettit lokal estensjoni ma ma solviċ il-problema kollha kemm min. Anki l-idea illi jitnaqqas il-survival period tal dan il-ftemit kollettivi u kol kienet talba mitrojka u kol implementata u nana sar tal-tilet eh, raħat l-ċu tal-2014. Kienem negozjati koll dwar il-ħinijiet tax-xogħol mingħajr l-intħil ta' l-unions. Ovvjament, sa' ċertu punt dan koll il-mur kontra trade unions li xijom. Għattilkom il-gvern ħa għatta miżuri li morru l-mill-MOU kienem hemm il-kwistjoni wkoll fost dawn pereżempju ta' tnaqqis nominali tal-pagi li bdiet mill-2011 ġifiri qabel it-trojka u kienet kontinwazzjoni ta' din l-idea mill-gvern. Kull paga li taqbes l-1500 kella tnaqis nominali, t tal-bonus tal-bonus tal-bonus tal miliet per eżempju żdiet il-ħin tax-xogħol minn 35 għal 40 sija fis-settur pubbliku. Tnaqis fil-vaganzi pubbliċi mingħajr kumpens. u eh, t-naqsu wkoll il-postijiet battala tax-xogħol. Mela, il-kollega ta' qabli tkellem dwar il-kopertura tal-bargaining kollettiv f'termini ta' stock, imma hawnhekk qed nitkellmu f'termini ta' flus ta' flow x'kull jiġri kull sena xiġri kull sena f'tembi ta' negozjati konklużi. U kemm ħaddiema jiġu koperti skont il-negozjati ta' kull sena. Din it-tabella tirreferi għal dan. U jidher ċar allura illi kien hemm tnaqqis ċar fil-ftemiet settorjali, mentri il-numru ta' ftemiet tal-kumpanija kellhom daqsxejn ċaqlier. Il-numru ta' ħaddiema koperti minn dan il-perjodu, f'dan il-perjodu permezz ta' ftemiet ġodda, niżel mod drammatiku minn madwar miljun erba' mit-telf għal Erba' 400.000 u elf mill-2013 law. Jekk naraw il-fluss ta' rata ta' kopertura, is-sitwazzjoni jerġa' u tajt aktar drammatika. Fl-2009, 2010, 2011 kellna madwar 50% tal-ħaddiema koperti mill-ftemiet li kien hemm qed nitkellem hawnhekk f'termini ta' persentaġġi tal-ħaddiema. Dan niżel għal 10% fl-2012, 13 u 14. It-tendenzi ta' pagi mbagħad iridu nikkonsidrawhom dejjem fid-dawl tal-fatt li dawn it-tlet snin mill-2012 law huma biss parti żgħira tal-popolazzjoni tal-ħaddiema kellhom ehm, aġġornamenti tal-paga skont il-bargaining kollettiv. Konsekwenza, naraw tnaqis fi sem ta' tħul tal-xol fil-Portugal. Dan kien qed iwassal ukoll għal inugwaljanza u kien qed iżid il-faqar. F'konklużjoni nistgħu ngħidu li l-miżuri dwar id-deċentralizzazzjoni anke jekk ikollok regoli ġodda li ġi ġodda ma kellhom l-ebda impatt. Li friżar tal minima u kriterji aktar stretti għall-estensjoni ta' stemmit kollettivi kellhom impatt konsiderevoli u negattiv, regoli ġodda fuq il-terminazzjoni u survival naraw illi waslu għal zieda tal talbiet minn minna ħata minni ħaddem għal dawn l-istemis u kien hemm ukoll miżuri li ttieħdu lil lin mill-MOU bħal pereżempju it-tnaqis tal-festi pubbliċi. Il-bargaining kollettiv ġim blokkat li ġara post trojka, wara trojka. fl ħar tliet xhur tal-2014 kien hemm xi bidliet. Inkluż iż-żieda tal-paga minima. Żieda żgħira ħafna minn 8 minn 485 għal 505 ewri ġifiri u kienem bidlaw kol tal-proċeduri ta' estensjoni ma kollox mod limitat ħafna. Issa għanna ċiklu politiku ġdid illi jinfetaħ mill-gvern ġdid, il-gvern soċjalista li għanna mill-2015, issa lejla ħar tal-2015 bl-ideja illi nibdlu l-austerità kompletament. Nerġaw imorru l-ura 35 sija fil-ġimma fil-settur pubbliku per eżempju fl-istess waqt il-programm tal-gvern juri impenn għal promozzjoni tal-bargaining kollettiv, inkluż affarijiet li għandhom xaqsmu mal-paga u l-ħin tax-xogħol biex ikun hemm ukoll iktar promozzjoni ta' inklusività u biex niffaċilitaw stemmiet fuq livell ta' kumpanija fuq livell fess u biex ikun hemm dialogu soċjali fuq livell tripartita. Bħalissa għaddejja diskussjoni fuq kif għanna inħarsu lej ċertu miżuri bħal per eżempju l-validità il-survival, il-proċeduri ta' estensjoni, jem dibattitu għaddej dwar dan kollu dwar kif aħna nistaw nimmodifikaw dawn ir-regoli f'termini ta' illi tinata l-possibilta li nirkupraw wara dak li huwa mitqis bħala diżastru fil-bargaining collective fil-Portugal. So, nun, Dankeschön, äh, Dr. Aurora Triff, äh, über die Situation in Rumänien. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die. Issa na Signora Triff il-ħataj dinna dwar is-sitwazzjoni fir-Rumanija. Jekk jogħġbok żomm vera fil-qosor għax il-laqa suppostina laqsa nofsija. Grazzi tal-li ħankun qed nitkellem dwar is-sitwazzjoni tal-bargaining kollettiv fir-Rumanija u l-argument tiegħi huwa li it-trojka waslet għal bidliet radikali fl-istituzzjonijiet tal-bargaining kollettiv. Fis-slajd li jmiss nistgħu naraw illi ħankun qed nifoka fuq tliet punti. L-ewwel net l-impatt tal- miżuri ta' awtorità fuq il-bargaining kollettiv u mbaħan isu l-implikazzjonijiet fuq l-imsieħba soċjali u ħaddiema u fl-aħħar ħan iddiskuti fil-qosor kif l-imsieħba soċjali jippruvaw jindirizzawhom da' kwistjonijiet. Ir-Rumanija qabel il-kriżi bħall-Irlanda kellha rata ta' skabbir tal-GDP pjuttost dolja imma minkejja dan kollu id-deficit żdied. U għalhekk meta faqqa fil kriżi fl-2009 il-gvern kellu jissellef minant it-trojka. U jekk imorru għal slajd li jmiss naraw illi r-Rumanija fil-fatt Is-selfet madwar 20 biljum mant trojka ħafna inqas mill-Greċja, l-Irlanda, pero però minkejja dan kollu il-gvern tal ċentrali l-Lemini ħa ċertu miżuri drastiċi, per eżempju. Slajt ta' qabel din. Naraw illi għadna kif smajna dwar li frizzar tal- pagi fil-Portugal, mentri fil-Rumanija il-pagi tnaqsu b'25% u kienem u koll l-impiegati li ġew obbligati jieħdu 10 tijiem li fil-wassal għal tnaqis fitħul ta' madwar 30 u 50%. Apparti minn hekk, Dawna it-tnaqis tal-pagi ta' 25% imbagħad eventwalment mill-2012 il qudiem ġew irkuprati bil-mod il-mod. Jekk immorru għat-tieni punt ta' miżuri proċedurali, naraw li dawn il-miżuri kellhom konsekwenzi fuq ħafna żmien għal fuq sulta żmien għal bargaining kollettiv u dan għal iktar li affettwa il program ta' Trojka x'wassal għal diregolamentazzjoni tas-suq. U issa fl-aħħar għandna l-slajd relevanti bil-qatt, il-rati tal-qatt fejn il-qatt u ir-riġiditajiet tas-swieq tax-xogħol ma kienux kwistjoni problema fir-Rumanija imma dan propju minħabba l-fatt li r-Rumanija bej 7 8 fil-mija tal-Rumeni tal-qum il-pajis mill-2007. Iġifiri għak klikja fuq il slajt tista' tara iċ-ċifri hemmhekk. Grazzi. Jekk marru għas-slajd li jmiss naraw li l-bidliet ewlenin fi drittijiet individwali minħabba bidliet fil-kodiċi tax-xogħol kollha dawn taw aktar possibiltajiet li min ħaddem biex ħaddem u jkaċċi l-impjegati biex jinjoraw u koll rappresentanti ta' unions fuq livell ta' kompaniji iktar ħin ta' xogħol flessibbli skont il-bżonnijiet ta' min ħaddem u għamlu aktar faċli wkoll biex min ħaddem bażikament jibdlu l-ammont ta' xol li dak li jkun ikun qed jagħmel, mentri qabel suppost kellhom jinnegozjaw ma' trade unions biex dan isir. Issa nistgħu naraw il-bidliet fid-drittijiet kollettivi li ddaħlu permezz ta' dialogu soċjali tal-2011 dan hemm jissejjaħ dialogu soċjali ma dejja ddaħħal unilateralment mill-gvern mingħajr ma tieħed in konsiderazzjoni dak li kienu jaħsbu l-imsieħba soċjali. Dan ta' dialogu soċjali ma jippermettix l-imsieħba soċjali jinnegozjaw fil-semiet kollettivi u fuq livell settorjali għamela ħafna aktar diffiċli biex dan is-seħ, ġifiri bazzikament ma kien hemm l-ebda sejjim kollettiv ġdid li ġie negozjat fuq livell privat. Uħut ġew estizi kif tistgħu taraw fis-slide, però dan niżel minn 21 għal 7 u dan biss kienu jkopru il-dawk l-impjegati f'kumpaniji fejn minna ħaddem kien parti minn min din il-diskussjoni. Il-threshold ta' rappresentanza tal-unions għaddiet minn terz għal 50% u kif smajna mill-ewwel prezentazzjoni kien hemm waqa kbira fil-kopertura tal-bargaining kollettiv minn kważi kulħadd qabel l 2010 għal madwar terz tan-nies sal-2014. Dawn l-slides li juru huma n-numru ta' ftemmit kollettivi fuq livell settorjali negozjati mir rappreżentanti tal-unions u qed naraw illi għandna eh, sabta kbira mek u ma bis 15% li ġew negozjati minn unions rappresentati sa ċertu punt bħal Greċja u il-Portugal rappresentanti ta' eh, l-impiegati u koll jistaw jinnegozjaw l-istemiet u tistaw timmaġinaw il-kwalità ta' dawn l-istemiet eh, fjakka ħafna. għandak 4-5 kumpaniji mistax dawk 15% li għandhom stermiet kollettivi negozjati mill u ma negozjati propju mit trade unions. Issa, fi slide li jmiss tista' tara li fl-ewwel erba' każijiet dawn ġew mażuli minn union settorjali fejn ġi deċiżi dan huma laħwa fis-settur fejn l-unions għandhom li żjed relazzjonijiet tajba mal-amministrazzjoni. F'dawna il-każijiet il-unions qalu li ħafna iktar diffiċli li wieħed jinnegozja f'terminis kollettivi imma il-bidliet ewlenin fit-tlieta minn l-erba kienu propju eh, minn ħaddem kif taraw fi tieni każ il-ġimgħa ta' xogħol tnaqset minn ħames sijiem għal erba' sijiem matul tliet xhur fis-sajf. Ovvjament il-pagi tnaqsu mod korrispondenti f'każ ieħor tnaqas e, tnaqsu l-ħaddiema b'40 fil-mija u fil-każ ieħor il ħaddima kollha ġew impjegati fuq bażi ta' kuntratti fissi. Ħaġoħra, l-aħħar kumpanija Food for dana ma kellhomx ftehim kollettiv u kienem bidla ta' sida matul ir-reċessjoni u it-tim il-ġdid kien autokratiku ħafna u fil-fatt wassal għal ħolqien ta' Union fl-2014. Jekk tistaw taraw l-slajd li jmiss, tista' fil-qosor naraw li l-impatt ta' dawn il-bidliet ivarjaw minn kumpanija l-oħra u kollox jiddependi mill-attitudni tal ħaddima ta' minna ħaddem lejn il-ħaddiema. Ta' ċertu punt dana kollu jiddependi mill kapacità tal-union li jimmobilizzaw il-ħaddima u din hija quote fil-faċitazzjoni ta' wieħed mill-mexxejja tal-union fej għalli li kulħadd fil-kumpanija tiegħi huwa parti minn union imma minna ħaddimhom jaf li ma nistax nimmobilizzhom u allura għal xejn. L-implikazzjoni għall-imsieħba soċjali, għal żewġ imsieħba soċjali għadin naraw zida fil-frammentazzjoni u fil-divizjoni u skont l-assoċjazzjoni ta' minna ħaddem dan jgħin l-gvern għaliex jista' jimponi kollunkwe bidliet b'mod unilaterali kien qed jirreferi kemm għal koalizzjoni ta' ċentru lemin kif ukoll għal dik taċ-ċentru xelluk. Ġara sissa allura biex nindirizzaw daw l-affarijiet kien hemm żewġ tipi ta' inizjattivi l-iktar importanti saret mill-gvern ċentru xellugi li daħal li ħa l poter fl-2012 fejn huma qalu li ħa jibdlu leġislazzjoni biex ikunu f'konformità mal konvenzjoni tal-ILO. Tistgħu taraw din iċitazzjoni ta' it-trojka eh, eh, eh, qalu li mandux isir dan. Jiena kont sorpriża illi fil-fatt it-trojka qalu li mandux jagħmlu reviżjoni biex il-liġi tkun f'konformità mal-konvenzjoni tawlenin tal-ILO. Imma inizjattivi oħra mbagħad li ttieħdu kienu li organizzaw u jimmobilizzaw il-ħaddima. Wara l-2009 fil-fatt ċertu trade unions irnexxilhom jorganizzaw il-ħaddima fis-settur ta' beħ bil-imnut tal-IT, bl-eżempju ta' Dacia Renault illi għanda l-iktar union tajba fil-pajis u li nesċilom iżidu il-pagi biktar minn 10% fil-2008 imma u wara negozjat it-twan. Għalek, kienem deġentralizzazzjoni radikali tal-istituzzjoni tal-bargaining kollettiv, il-trojka wasli ta' deċentralizzazzjoni u tnaqis kbir ta' kopertura, illi wasal għal eh, kondizjoni ta' xogħol għar u għasset u kolla frammentazzjoni u divizjoni tal-imsieħba soċjali. Kien il-suċċess li jerġaw jirxuxtaw il-bargaining kollettiv kien tassew limitat. X'nistgħu nagħmlu allura biex ikun hemm xi tip ta' bargaining kollettiv fir-Rumanija? Naħseb illi bħalma qed jgħidu l-imsieħba soċjali biex ikollna dan il-bargaining kollettiv hemm bżonn li nibdlu il-liġijiet skont il-konvenzjoni tawleni tal l-law imma dak li forsi mux qed jinsqal huwa illi hemm problemi kbar bil-leġittimità u għalhekk biex iżid il-leġittimità naħseb li tiġa hemm xi mexxejja li qed jippruvaw jagħmlu xi ħaġa unions li qed jippruvaw jorganizzaw il-ħaddiema imma jiena tkellimt ukoll ma' xi uffiċjali mill-assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem li qed jippruvaw jorganizzaw drittijiet tal-ħaddiema għandu bżon ta' ħafna appoċ u il-unions li nesċilom jorganizzaw il-ħaddima tagħhom għamlu dan għax kizbu l-appoċ minn unions barranin minn Danimarka, Ġermanja, etc. U għalek forsi jekk jistaw taw għajnuna eh, finanzjarja għat-taħriġ dana jkun ta' sew ta' għajnuna. Grazzi u jekk hemm xi mistoqsijiet ovvjament meħba bihom. Recht herzlichen Dank. Ich muss sagen, das erste Zwischenergebnis jetzt, wir können... Grazie. Sfortunatament se konna nieqfu għaliex eh, sar il Imma se nerġaw niltaqgħu aktar tard fit tlita u nofs fil-fatt għax għandna żewġ prezentazzjonijiet oħrajn. Imma sadattant ħanajdilkom x'kienu il riżultati skont it-trojka eh, trade unions fit 19 ta' frar bejn nofs il-lejl u s-sija ta' filgħodu dan huwa l-uniku moment li jistgħu jilħu ftejmiet dwar is-salari imma dwar l-iżviluppi fis-salarji fl-istati membri individwali dan se jkollu effett retroattiv. Minn studju Ġermanis li sar fuq l-iżviluppi fis-salarji bejn l-2011 u l-2014 naf li minn 11 il-100 ta' ftemiet li ntlaħqu 70% kienu minn rappresentanza tal-interessi mhux mit trade unions u minnhom 98.5% kienu jinvolvu tnaqqis fis-salarji. Mela nerġaw lura għal dan is-suġġett naħseb eh, minna u sentejn oħra se narraw illi se jkunem ħafna tnaqqis fis-salarji u deteriorazzjoni fil-sitwazzjoni soċjali fl-istati membri. Uh, fil- pajjiżi li qegħdin fil-kriżi bħalissa dawn il-problemi mhux seqfu fuq il-frontieri ta' dawn il-pajjiżi. Imma danna nidħlu fih aktar fid-dettall illum wara nofsinhar, mela li klas tajba u narawkom fit-tlieta u nofs. Grazzi.